il-minuti ġo um, approvati l-ewwel u l-ewwel u t-tieni ta' frar um, huma disponibbli hemm xi osservazzjonijiet u bekk ġie approvat.